kwestjoni ta' tranzizjoni demokratika l-aktar fis-setturi tal-ġustizzja u demokrazija. Grazzi lill kummissarju grazzi tal-li ħadsem f'din id-diskussjoni lil kollegi tiegħi nixtieq ninformakom li għandi sett mozzjonijiet għal reżoluzzjonijiet u fl-aħħar tad-dibattitu aħna mbagħad qed naraw li hawnhekk wasalna fit-tmien tad-dibattitu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 Přejdeme k projednání společného návrhu usnesení sedmi politických skupin. seba gruppi politici li ġa prezentaw dawn il-mozzjoni u dan il-punt u għanna test ġdid mem lebda osservazzjoni għalek. Nivutaw mal-ewwel 13 eh, ftaħna l-votazzjoni favur kontra jastieni għaddit 14 favur Zewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra xi ħadd jastieni għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet. ejja naraw eh, elettronikament eh, votazzjoni fetħet votazzjoni għal ed għaddit Pristoupíme k għodu għodnjeni L. Issa, il-preambolo punt L għanna l-emenda li trittiġi tiġi prezentata. Iva, Sur President, din hija punt tekniku, kien hemm problema fit-test, aħna nasbu li is-Sur Ġapanjani ħareġ mill-ħabs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 Minu favur? Grazzi. Minu kontra? Min se astieni? Adattata. Mela issa nivvutaw fuq il-mozzjoni siħa rezoluzzjoni favur kontra astensjonijiet adottata. Issa semmarru għal punt li jmiss fuq l-agenda tal-votazzjonijiet. Il-vot fuq set mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni ta' Bermas, partikolarment il-violenza kontinwa fl-istat ta' Rakhine. Mela issa mmorru għal mozzjoni konġunta ta' sitt gruppi politiċi mem lebda emendi għalek nivvuta fuq din il-mozzjoni il-mozzjoni favur kontra astensjonijiet adottata. Mela, sinjuri, issa se nivvotaw fuq il-mozzjoni riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-migranti fil-Libja. Mela, se nivvotaw fuq din il-mozzjoni bħala riżoluzzjoni di roll call. Mela, tinfeta l-votazzjoni tala il-votazzjoni. Mela l-mozzjoni ġiet adottata. Signuri, għalek dan wassalna fit-tmim illum il-minuti ta' din is jiġu prezentati lill parlament għall-adozzjoni fil-bidu ta' sessjoni li jmiss. Jekk mem lebda kummenti ir-rezoluzzjonijiet li jiġu adottati f'din is-sezzjoni se jgħaddu mal-ewwel lil dawk